Issa ser naddu għad dikjarazzjonijiet tal-vot li huma sitta. Ser jitkellem l-ewwel l-onorevoli Nikola Skunti sal-minuta. pure le il, la, la, la, la, la, la plenaria se volete, ma lasciate che i nostri colleghi facciano le dichiarazioni di voto. Jogħġobkom ħallu l-kollegi tagħna jagħmlu dikjerazzjoni tagħhom tal-vot, hekk jogħġbok onorevoli Kuntis. Grazzi, Sur President. Xtaqt nagħti ġustifikazzjoni għal-vot tiegħi. fuq id-dritt li wieħed jikseb il-viża li jkun hemm liberalizzazzjoni tal-viża għal ċittadini mill-Balkani tal-Punent. Il-pożizzjoni tax-xeluk hi li kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea u kull ċittadin mid-dinja għandu jkollu moviment ħieles dan l-Unjoni Ewropea. Aħna naqblu mal liberalizzazzjoni tal-ħruġ tal-viża. Maħna aħna wkoll votajna kontra l-Kosovo. U hemm problema allura fuq il-Kosovo. Dan hu bil-maqlub Dan imur kontra rezoluzzjoni ta' 12-45-99 eh, tal-ġnus ma'uda. Dan huwa dinja mossa li sejra eh, kontra il- miftuħ ta' dan ir-reġjun. Grazzi ħafna Ernst għal minut. l onorevoli Cornelia Ernst l onorevoli Cornelia Ernst hija preżenti? Iva, jina tajta bil-miktub l-ispiegazzjoni tiegħi. Grazzi ħafna jgħid il-President. Is-Sur Miljamon għal minuta. Grazzi President. Jina nixie nireferi għal rapporta Fajon u bħala l-rappresentanza spanjola eh, tal-IPP aħna eh, votajna favur pero ma naqbdlux mal-premessa a li tgħid li l-Kummissjoni għandha tibda dialogu dwar il-liberizzazzjoni tal-viżas mal-Kosovo eh, bħala programm biex jiffaċilita l-ħruġ ta' dawn il-viżas u dan b'mod b'mod parallel ma kxet isir f'pajjiżi oħra. Jina nix infakkar li l-Kosovo ma jistax jitqabbel mal-pajjiżi eh, l-oħra tal-Balkani tal-Punenta. tal balkani tal punenta L-ONET nixinajt ukoll li dik l-emenda kienet parti minn blok eh, ieħor ta' emendi għalhekk ma stajniex nivvotaw kontra, però nixtiequ ngħidu li aħna ma dik l-emenda partikolari li semmejt ma naqblux. Grazzi ħafna Sur Miljan Mon. Naddu il-sur Sinjura Kurazza Bilt għandha minuta. Grazzi xtaqt ngħid biss illi Il-dikrazzjoni konġunta hija suċċess kbir li għandna nisħu fuqha U huwa f'dikerazzjoni bħal din li aħna għandu messaġġ politiku qawwi biex uh, eh, jingħataw dawn il viza tal-ċittadini eh, tal-Balkani tal-Punent u hija il-pożizzjoni tal-IPP illi kienet li mexxiet l-affarijiet fil-triq tajba fuq bażi legali eh, li timxi ma' trattatu li bija nistgħu niksbu suċċess biex bekk ikun hemm stqarrija stqarrija Anzi, jekk ikun hemm stqarrija fl-annes biss ngħaddu messaġġ ħażin u, u jkun hemm aspettattivi miċ-ċittadini li ma jkunux jistgħu u jiena nixtieq ngħid illi jiena eqext fil-Sarajevo għal sena u nofs u nixtieq illi il-ħbib tijaj hemmhekk ifiċu jkollhom dawn il-viżas. Grazzi ħafna. Grazzi l onorevoli U naddu għall Anna Marija. Anzi, skużawni, eh, sur Langtfield. Grazzi, sur President. Nixtieq nitkellem dwar il-report ta' Paljadelli jiena tal-opinjoni li l-Ombudsman Ewropew għandu jkun qed jirrappreżenta s-sistema tal-Unjoni Ewropea imma s-sena l-oħra me ħaġa li tmur kontra ta' dan. Huwa staqsa li l-Kummissjoni eh, fejn kien hemm il-ment dwar l-annimali li jintużaw fiċ ċirku Jina naħseb li mhuwiex eh, fl-ambitu tiegħu li jagħmel din il-ħaġa. Huwa ma jistax joqgħod jitkellem dwar dawn l-operaturi żgħar ta' ċirku u jmur kontra l-interessi li huma eh, ta' persuni huma kuntenti u eh, b'din il-ħaġa u jiena għalhekk kif votajt kontra r rapport Grazzi ħafna lill kollega Grazzi, kollega, issa nixtieq nilqa delegazzjoni ta' deputati u vizaturi oħra tal-Parlament Kanadis. Qui presso l-Unjoni Ewropea. U tal-missjoni tal-Kanada illi jinsabu fil-tribuna diplomatika ta' dan l-emiċiklu. Dawn il-membri jinsabu ġo Brussel biex jiltaqaw mal-kontroparti